Zgurakom li aħna ħares u dan u dim l-entitajiet xirqa. Ġifiri, il-minuti tal-14 ta' april, jek joġobkom, hemm eh, xaħat li oġġezzjona li jom minuti tal-14 ta' april. Le, mem lebda oġġezzjoni, allura adottati. Sinjuri,